Queridos invitados, vamos a... Signori, jekk ġobkom ħana ġaw nil-taqaw. Queridos invitados. Mela, eżis kollegi. Eżis mistidna. Għanibdew s-sabittini. Round għal dalodu. Għanna l-online courses u eh, l-edukazzjoni fuq livelli ola. Tiġa il-ħankun għedin nisimaw issa dal-waqt li professur Connell tal-Università tal-Ester, Serenjunit. Unit. U medjatament wara mbagħad ħajkonna l-panel, mus se ġifiri mistoqsijiet eżattament wara eh, l-intervent tas professur Connell, imma ħajkonna il-mistoqsijiet wara ġifiri il-panel. Nixtieq nagħmel ukoll avviż żgħir speċjalment għall-interpreti u l-kollegi li qegħdin fil-kabini. Matul il-preżentazzjoni tal-Professur Connell ħajkun hemm video żgħir. U ovvjament l-interpreti m'għandhomx għalfejn jinterpretaw dan il-video. Grazzi ħafna, Professur Connell Fidejk. Good morning, it's uh... L-odwa tajba senjuri bata pieċi kbira li li ninsapaw nek din l-odwa xemxija fi Brussellu jina ħantikom daqxejn ta' ideja f'dan il-ħin li għandi dwar l-e-learning bħala qasam ta' taħriġ u inħarsu kollej l-implikazzjonijiet tal-edukazzjoni għolja. Ħanibda l-ewwel net billi natikom daqxejn ta' ideja tal-punti l-iktar importanti li seħħew f'daw l-aħħar isu 30 sena. Umbagħad ħanara xi tendenzi teknoloġiċi għal-futur ħansemmi xi wħud. Imbagħad ħanħares ukoll mod speċifiku lejn is-sistemi ewlenin li għandna fl-istituzzjonijiet sabiex nappoġġaw is-sistemi tagħna tal-ġestjoni ta' salim wara ħanajt illi teżisti problema minkejja l-ammont kollha ta' teknoloġija disponibbli disponibbli mhux qegħdin jintużaw biżejjed il-għallieba m'għandhomx il-ħiliet meħtieġa. U ħansemmilkom ukoll xi xogħol li konna qegħdin nagħmlu aħna f'daw l-aħħar għaxar snin biex nippruvaw infasslu approċċi ġodda għat-talim u ħanallim ngħidilkom daqsxejn x'inhuma daw ħanħares dejju wkoll il-metodi kif it-teknoloġiji jistgħu jintużaw sabiex inħeġġu u koll li kunem approċċi differenti ta' talim u nikkonkludi mbagħad bċertu idejat li forsi jipprovokaw ċertu diskussjonijiet. Mela, fi ktib tal-2007 uħut minna fl-ħadmu f'dal-qasam xi 30 minna provajna niddefinixxu dak li rridu ngħidu li learning it-talim elettroniku għedna il dan huwa żvilupp u riċerka tal-applikazzjoni tat-teknoloġija fl-edukazzjoni ħafna klim differenti għadin jintużaw sabiex niddiskrivu għad il-ħagġa ġifiri teknoloġija fi network tal-edukazzjoni, network learning, eh, learning technologies, etc. Għamina ħanżom ma' definizjoni ta' e-learning tal-im elettroniku għax dan nasab jiġbor fih dak kollu li rridu nejdu bi din il-frazi. L-ura fit-tmeninijiet meta jina bdejt ninvolvi ruħi f'dan il-qasam, kellna il-biddu ta' dawn il-lodda bħat toolbook u l-authorware fejn meħet jista jabbina il-videos u l-audio u jkun hemm sessjonijiet ukoll interattivi mbagħad kellna l-internet fil-bidu ta' designijiet u mbagħad rajna wkoll emerġenza ta' sistemi ta' ġestjoni ta' talim pal Moodle, Blackboard, etc. Kellna wkoll mbagħad um, mobile devices ħabiba tiegħi u ukoll PhD f'dan il-qasam tal-mobile devices qabel ma saru daqshekk prominenti forsi tiftakru dawk is-suitcase mobile devices u l-PhD tagħhom bażikament ma baqgħet l xejn minħabba l-emerġenza ta' dawn l-odda ġdida mbagħad kellna teknoloġiji tal-lop, eh, riżorsi ta' edukazzjoni miftuħa, l-MIT fl-2001 għamlu ħafna mill kontenut tagħhom disponibbli b'xejn u l-Open Education fil- Unit segwew un bad bis-sistema tagħhom ftit wara mbagħad kellna wkoll il-medja tal-parteċipazzjoni soċjali timgħu li ħoloq il-frażi web snejn għal fl-ħabta tal-2004 mbagħad kellna virtual worlds u imbagħad kellna l books u il-smart devices jinadni kif ksibt iPad u għat jibdel il-mod kif qed naqra, kif qed nuża l-internet, kollox. U issa f'daw l-aħħar snin rajna wkoll il-korsijiet il-online bxejn ikunu gbar ħafna dawn l uf ta' parteċipanti. Meta maħut mix-xejri teknoloġiċi li qegħdin naraw s-sawnek qiegħed jiena nitkellem dwar ir-rapporti tal-Konsorzjum tal-Media Horizon li ħorġu kull sena li qalu li t-teknoloġija ħajkollhom impatt fi żmien sena tlieta ħames snin. Uħud me tendenzi li huma semmew f'dawn l-aħħar snin kienu l-mobiles u l-e-books, il-talim personalizzat, b'kurzità, kemm minnkom għandhom iPad jew xi tip ta' tablets? Kredibli, kważi kulħadd għandu mela tal-im personalizzat jekk ikollna xi naraw aħna l-ambjent digitali tagħna nużaw dak l-odda li jaqblu li ma mal-personalità tagħna kemm inkom tużaw Facebook. Mhux ħafna, kemm inkom vera ma jġobkomx Facebook. Mm, nistgħu niddiskutuha fit-tul din, jien għandi żewġ tfal il-kbira tobodu Facebook taħseb li wax jisa xaħġa mxajtna li jena addict u iż-żajra kollu titbal tamil il-pokes. Iġifiri ovvjament nvarjaw ħafna fl-opinjonijiet, imbagħad hemm il-cloud computing u hemm kol kwistjonijiet ċana niprovdu aħna l-istudenti tagħna u xandu jkun disponibli fil-cloud. Istituzzjonijiet li qegħdin jagħmlu outsourcing tal-email tagħhom sistemi oħra fil-cloud. Mbagħad għandna wkoll it-talim ubiquitu. Nasab illum il-ġurnata isna nippretendu li nistgħu nkunu online il-kullum kienu u l-ħin kollu isna eh, idejna maqtu għajn jekk ma jkollniex aċċess għall-internet. Mbagħad għandna wkoll il- kunċetta mux bring your own wine imma bring your own device issa. Għedin nuhdu għan konsiderazzjoni dil ħaġa fl-istruttura tagħna l-istudenti l-ambjent tagħna huwa teknoloġiku bizzejet għandna bizzejet sockets il-wifi tajjeb qawwi bizzejet biex ikollok 200 studenti li jiridu jaċċessaw l-internet fl-istess ħin, mbagħad suġġet jaħraq dal-aħħar huwa il-kwistjoni tal-learning analytics u dana bażikament ifisser illi wara s-sistemi kollha tat-talim tagħna hemm eh, Mandanja sħiħa ta' data li nistaw aħna nużaw sabiex naraw, per eżempju, li mumma dawk l-istudenti li għadin jiffaċċew problemi, sabiex aħna kunu tassew nistaw nindirizzaw problemi. Mbagħad kultant joħroġ dil xi ħaġa jien li għalie kun vera wow u għalie din il-Google Classes Project huwa tip Bħada kas ġifir minn dan, ħanurikom daqxej. Hmm. Yeah. Um, meet me in front of Strand Books at 2.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 Oh, yes, this is it. Is Paul here yet? Huh. Hmm. I hope you agree that's pretty amazing. Naħseb li taqblu li dinija ħaġa tal-aġeb. Ovvijament ma naxtiqx li qed nilbeżan iċċali waqt li qed insuq, imma dawn it-tip ta' affarijiet naħseb għandhom potenzjal enormu għall-edukazzjoni u għemmu kol prototipi ta' dawn in-nuċċalijiet issa disponibbli. Mela, biex immorru issa għal teknoloġija li tappoġġa l-istudenti tagħna. Ħafna mis-studenti tagħna issa f'istituzzjonijiet għandhom dawn tip ta' sistemi ta' learning management jingħaqad il-lesti briefing paper tal-UNESCO li ħadkun disponibli mill-website tal-UNESCO fix-xar isu li ġej fejn jiena semmejt is-sistemi differenti ta' teknoloġija u informatika disponibbli fl-istituzzjonijiet u dak illi jiffurmaw. Bażikament ċentrali għal dawn is-sistemi Blackwords, Moodle, eccetera, dawn varjaw fit tip ta' odot li għandhom, imma bażikament tista' tiġbor intom f'dawn is-sitt tipi għandek odot għal ħol interkontenut, bħal pereżempju f'Blackboard inti tista' tapplodja test, eh, multimedia, eccetera, poġġija ġo folders differenti u eh, t-kollok xie tip ta' moġi strutturat. Imbat għandek odda ta' komunikazzjoni minn fora ta' diskussjonijiet, għandek kaffej ta' prezentazzjoni, per eżempju, blogs, eh, odda ta' kollaborazzjoni bħal wikis, ikollok u koll kultant link tools li għandhom xaqsmu ma' audio, sistemi audiovizivi, o data assessjar, ġifri farsi mistoqsijiet samar tip choice facilitajiet tal-uploading għal studenti ikollok għadda ta' uploading sabiex li studenti kun jistaw japplowdjaw il-materjal un bat għadda ta' intraċċari li għandhom ċasmu kol ma' sistema ta' learning management ċentrali. U din bat kolla rabtiet u konnessjoniet ma' funzjoniet oħra ta' sistema sa' minn meta jirreġistra japplika l student jibda jiġbor ir rizorsi mill-librerija, jikun hemm rekord ta' dak li qed jagħmlu sal Eh, graduazzjoni sal-ġurnata li jasaw il lawrija Ġifi dawk basikament huma l-elementi ta' dawn il-learning management systems u jina xtaqt issa nifoka fuq tlet qodot ewlenin f'din il-learning management system. U ħanajdukom u koll xie punti t-sor kif dan jista' jinduża biex jatu appoġġ għat-talim. L-għonet il-fora, dan huma eh, jipprovdu spazju għal diskussjoni strutturata li ma tkussirx istess waqt u għalhekk jistgħu jintużaw biex dak li jkun ikun jista' jirrifletti daqsxejn jista' jkun hemm mistoqsijiet u tweġibiet jistgħu jintużaw ukoll bħala spaċju soċjali informali nagħmel żewġ korsijiet online fil- Ehm, l-Open University kon tal-Ispanjol kolli ngħid li fis-snin kollha li għamilt bħala riċerkatur f'dan il-qasam il fat li kon student online ta' veru kien ħafna aktar utli minn kwalunkwe riċerka li għamilt għax sajt nifem nifhem x'inhuma il-kwistjonijiet l li faċċaw dawn l-istudenti online kellna forum informali illi użajna ma kienx moderat dan mit-tutor u kien vera utli konna naqsmu informazzjoni u rizorsi kien hemm studenti li konna nobodu kollha kemm aħna konna fir-rabba ġimgħa u kien tiġa fit-12 il-ġimgħa u kien dejjem joqgħod jagħmel dawn il-mind maps kollha li vera kien iġenna ħossuna daq stikka imma kien utli ħafna. U kellna wkoll blog kif jiddiskrivi l-mod kif jistaw jintużaw dal-fora. Issa, il-blogs fil-fat, ma fil-massaġ taqraw il-diagram imma hemm link isfel, għax dan huwa marbut ma' resource partikolari illi li jismu educause illi jiddiskrivi kif jintużaw il-blogs u għandu ħafna briefs fuq teknoloġiji differenti li jismu seba' affarijiet li tkun taf dwar blogs, wikis, e-portfolios, eccetera. Jina tassan nirrakkomandalkom. Basikament imma dan huwa id-diagrammi li jużaw l-istudenti u l allema fejn ġifiri fuq jikdbu u isfel għandek il-kommenti u għandek bazzikament kollezzjoni ta' kommenti personali li kun online huwa kronoloġiku huwa sekwenza u jista' jintuża wkoll sabiex wieħed forsi jirrifletti u jikkunsidra eżjed. Jintuża ħafna pereżempju għal korsijiet vokazzjonali bħala taħriġ l-għalliema fejn inti trid l-istudenti jirriflettu fuq teorija u japplikaw għal prattika u tista' tużaħ ukoll f'mod ta' grupp sabiex tattiva il-rizorsi. Mbagħad għandek il-wikis. Hawnhekk ukoll għandek rabta oħra mal- eh, Leġikoz u għandek dik id-diagramma isfer fuq il-lamin li turikom kif l-studenti l-allima waħrajn jistaw jużaw il-wiki, jizanu huwa spazju ta' grupp fejn kull grupp jista' jaraħ u jimmodifikaħ u ikoll għandek kollaborazzjoni li ma tkunx sinkronika u ikollok ukoll spazju komuni għal attivitajiet ta' grupp. Mela jaqablu tlita li huma da forum ta' diskussjoni huwa moderat u tajjeb għal diskussjonijiet mela strutturati biex insolvu problemi, mill-blog ehm, sajbin ħafna għal riflessjoni personali u l-wookies għal group work. Il-kollaborazzjoni ġi dak huma tliet għodda ta' ewlenin li jintużaw fil-learning management systems issa. Nistaw intumu ħafna nitkellmu dwar it-teknoloġija fantastika li teżisti u l-mod kif jistaw ma jipromovu tipi ta' talim differenti u ħanittikom xie xi eżempji aktar l-qoddim inkluż eżempji ta' talim tal-lingwi. Iżda minn kejja dan kollu minn kejja l-fatt illi għandna dawn l-odot kollha biex natu l għalima u lill-istudenti daw il-modi eh, affaxxinanti kif jistgħu jikkollaboraw għandna odot tal ħagġeb imma kwalunkwe ħaġa li rridu nitalmu hija tiġa disponibbli fuq l-internet. Mela, il-mistoqsija tiġi waħda l-istituzzjonijiet formali illum fiex jidħlu f'dinja fejn kollox huwa bxejn. Dinja ħaġa li ħan iġi għalli aktar l-qoddim minn kajja li huma daqshekk disponibbli mhumiex qegħdin jintużaw bisħieħ, anzi kull ma nużawha vera frazzjoni tagħhom. U hemm ħafna wkoll eżempi tal- Eh, repetizzjoni, replikazzjoni ta' pedagogija ħażina. Meta titkellem ma l-allima għahna minnija din għadnila ma l-fejn mintox għedin teknoloġija iżjed u ma għalluna li mandomx ħin bizzejiet u laqas mandomx il-ħili digitali neċessari. Il-għet nitkellem tajjeb tajt il-sinjura ma' jiva, nasib. Little bit fast. Little fast? Għal-interpreti għet titkellem tajjeb il-kellim. Pero tgħidilna li jekk qed naġġel wis inxejrula. Mela. Din il-problema, din id-distak bejn realtà u uh, l-użu ta' teknoloġija xaġa li qiegħda fil-qalba ta' riċerka tiegħi. U dal-approċċ allura il-tfassil tat-talim jien li l biex jibdlu minn approċ li jkun ibbażat fuq l-esperjenza tagħhom fuq lectures li jagħtu tutorials għal approċ li hu iktar empiriku. U dan jgħin biex jagħmel il-proċess ta' tfassil ta' talim iktar espliċitu issa iktar tista' taqsmu ma' oħrajn aħna bħala liema donna niffukaw ħafna fuq il-disciplina, fuq il-kontenut, imma dal-approċ ġdid li qed jagħlem huwa qed jgħin lill-għallim biex jaħseb dwar l-attività li ħajkun qed jgħaddi minnha l-istudent u x'ikun qed jikseb minn dik l-esperjenza. U ħantikom xi eżempju ta' xi li aħna żviluppajna jingħadni kif ressaqt proposta lil Routledge biex noħolqu ktieb antoloġija ta' dan it-tfassil tat-talim illi jagħti eżempju ta' madwar mit mod differenti kif wieħed jista' jaħseb dwar dan id-disin dan it-tfassilu għandikom xi eżempji issa. Fil-qalba ta' dan it-tfassil ta' talim għandek tliet aspetti. Il-gwida li il inti tgħin l-allim jivviżwalizza il-proċess kollu kemm hu u jinnipromovu mbagħad mezzi kif dana jista' jinqasam ma' ħaddieħor. Iġifieri bażikament It-tfassil ta' talim għal attività ta' talim irrid jieħod in konsiderazzjoni sitt fatturi. L-ewwel nett l-għallim, il-preferenzi tagħhom, l-esperjenzi tagħhom, il- it-twemmin tagħhom bħala għallima, bat il-karatteristiċi u kol tal-istudent. Min huma l-istudenti, minn fejn huma ġejjin, kwistjonijiet kulturali kif ħatallem inti forsi l-istudent Ingliż huwa differenti kif inti ħatallem student minn Singapore. Umbat għandek ukoll l-użu ta' approċċi differenti ta' pedagogija. Għandek ukoll it-teknoloġija u kemm huma abbordabli dan it-teknoloġija, karatteristika tat teknoloġija importanti wkoll u għat jieħu konsiderazzjoni l-kuntest istituzzjonali u l-fatturi esterni. Jiġifieri ħafna suġġetti huma mmexxija biex nitek minn standards professjonali, pereżempju l-inġiniera, iridu iżommu mal l-standards tal-entitajiet tal-ġenerija l-ispizjari rridu fir-Renju Uniti zommu ma' s-soċjetà reali tal-ispizjara. Ġidan huma fej kollha li ġittiet konsiderazzjoni meta tkun qed l attività ta' talim u mod kif nistgħu nirrappreżentaw huwa dan bil-inħarsu lejn il-karatteristiċi tal-kors Mela, xħajkun jgħat jinkludi il-kors, jista' jkun ikun kors kollaborattiv, jista' jkun hemm pereżempju evalwazzjoni ta' tal-peers jista' jkollok eżami fl-aħħar, jista' ma jkollokx, li dawn huma kollha affarijiet li huma parti mill-kors. Dan huwa eżerċizzju utlu ħafna nagħmlu dawn il- għodot konċettwali f'ħafna workshops aħna u nisiħossu li dan huwa jgħinhom biex jasbu dwar it-tfassil tal-kors. Ħaġa importanti oħra hija il-mappa x'tip ta' gwida u appoġġ ħanatu lill-istudenti tagħna, ġifieri inti jista' jkollok pereżempju manwali, jista' jkollok il-idea tal modju kif ħajkun imqassam, jista' jkollok appoġġ informazzjoni dwar il-librerija u ħiliet ta' studju x'tip ta' kontenut u attivitajiet ħajkun hemm x'tip ta' demonstrazzjonijiet u riflessjoni, pereżempju minn qed jitgħallem lingwa fil-bidu tal-kors jista' jkollok xi tip ta' test diagnostiku biex wieħed jara x'inhu l-livell ta' dik il-lingwa li għandu l-istudent. Jista' jkun hemm xi eżerċizzji formattivi per eżempju, jew oħrajn, u ġifri ħajkollok dan it-tip ta' riflessjoni u dimostrazzjoni. Imbagħad ħajkollna wkoll l-attivitajiet ta' komunikazzjoni u l-attivitajiet kollaborattivi fil-kors. Il-pass il-miss mbagħad huwa profil ta' attività fejn inti tagħmel lista. Eżattament għax qed jagħmlu l-istudenti kemm ħajdedikaw ħin għal dik l-attività. Mela, taqra id-dokument, tara video, tisma' podcast, indek kif ħadd tħaddem l-informazzjoni manipolazzjoni ta' data per eżempju fi spreadsheet, għandek attivitajiet komunikattivi per eżempju li wieħed jħossem fil-forum produttivi tagħmel ehm, modell tagħmel tiktab essay. Għandek l-esperjenza mbagħad għandek il-prattika adattiv, din hija pjuttost speċjalizzata, jista' jkollok xaġa simulattiva, jista' jkollok per pendulum fejn l-istudent imbagħad jaraw kif jistgħu jibdlu rata ta' kif jitxalla il-pendulum imbagħad taraw ukoll l-evalwazzjoni, l-assessment kemm ħaj ikun hemm bżonn ta' ħin għal dak. U bekk tieħu idea inti tal-profil tal-attivitajiet tal-istudent. Bħala studenta tal-Ispanjol, il-materjali li kelli kien fantastiku ma' komunikazzjoni kien l-inqas ħaġa li kelli fil-kolonna, l kolonna baxxa, fil-fat għaddu sal-lum l-pundajjef tijaj. Issa l-isfar għanna l-evaluazzjoni, il-learning outcomes bil-blue, dik iċajt. Issa l-evaluazzjoni, mish għot nidħol fil-dettal ta' dan kollu, pero dan kollu tistaw s-sibuħ fi slajċe fil-fat. Pero għanna il-breakthrough, il-natura viziva, il-natura libera, kreativa, libera, li tillibera l-sfidi, eccetera, biex taħseb mod differenti fil-proċess ta' tfassil. U ħanna laqbilna nagħti xi eżempji ta' kif nistgħu kolna dawn approċċi differenti ta' talin dan huwa eżempju sejjed mill-Open University li huwa pjuttost komplikat. Hija sistema ta' multiple choice fejn l-istudenti jista' jkollhom drawing to zoo evalwazzjoni pjuttost dettaljati hawnhekk għandna il- talim tal per eżempju lingwi jina mort lura l-bidunet ġifiri għal-baziku biex nitalem l-Ispanjol u meta per eżempju ta' meċaġa ħazina titlef għalb jek jina kollok konnessjoni ma' nies per eżempju konnessa ma' persuna fl-Skozja li u koll għet l-Ispanjol, ecc. Ma' tagħna il-mobiles li u koll juruna kif mezzi differenti kif qed jitgħallem permezz ta' e-books, mind maps, etc. U xi eżempju mill-Università tal per pereżempju, il-MSc fil-kriminoloġija dawn huma studenti mid-dinja kollha f'ħafna drabi postijiet perikolużi fejn m'hemmx eh, konnessjoni tal-internet. U hawnhekk għandek xi studenti mill-militar li qegħdin jużaw iPads u mobiles għaliex U l-istudenti kollha nataw iPad bħala parti mill-programm tal-Masters, sempju ieħor mill-arkeoloġija fejn huma l-iPad fil- postit fis siti tal-arkeoloġija biex jużaw id-data b'mod differenti, bat għanna l-iSpod hija eżempju ta' intelligenza kollettiva bekk inti tista' tapplodja data fuq il-flora u l-fauna biex tippromuovi l-interess xjentifiku fost il-pubbliku in ġenerali. Imma bat ħaġa importanti, il xjenzati wara dan kollu għadin jużaw din id-data pubblika sabiex tassew jifmu aħjar kif qed tinbidel l-ekoloġija. Imbagħad għandna situated learning u role playing, ġifieri ambjenti differenti, ambjenti virtuali, għandek idea tajba ta' skambju ta' pereżempju uh, eh, lingwi, għandek words tal-swali ġifieri mediċi dan għannużaw ħafna fl-ester fejn ikollok per eżempju mikroskopi virtuali jistaw jaqraw l-istrumenti, eccetera, b'mod virtuali. Imbagħad eżempju ieħor minn Google, jekk inti tfittex Google Immersion, dina titraduċi kwalunkwe paġna li tidħol fija ċertu klim partikolari speċjalment fil-lingwa li inti tinteressak. Per eżempju, ma nafx kif, ta' barra minna u kien jaff jina jinteressan l-Ispanjol, u għawnek tista tara li ċertu klim għalibom li bl-Ispanjol, għandek id-direttur ta' formazzjoni, per eżempju, bl-Ispanjol, anki il-ċertu eh, klim ieħor li hemm li għalibom li bl-Ispanjol, jekk klikja fuq, mbagħad jibda jaqleb bil-Ispanjol u l-Ingliż. ġifiri, inti jisak tkun qiegħed timmersa saruħek fil-lingwa bla ma tagħmel xi sforz partikolari, mbat aċċess għal nies li ma forsi ma jippermettux li jħallsu għal kors universitari. UNESCO għalhekk kienet qiegħda tipprova tippromovi dawn ir rizorsi tal-Open University, aħna għandna ħafna ta' depozitori madwar id-dinja kollha issa. U l-evalvazzjoni ta' dawn ir rizorsi qegħdin juru li mhumiex qegħdin tużaw biżejjed mill-studenti u l-allema. Ġifieri, fil-proġett finanzjat mill-Unjoni Ewropea Opel rajna kif aħna qegħdin joħolqu u jġestjonaw dawn ir rizorsi u għamilna wkoll linji gwida aħna sabiex aħna nkunu nistgħu nappoġġaw iktar użi għall OER, xini l-istrateġija, kustenijiet ta' dritt tal-awtur, xtib ta' kwalità qegħdin nagħtu lil l-allima u l-istudenti. Imbat fil-proġetti ta' segwitu bħalissa mal Power Up għadin namlu inventarju ta' inizjattivi tal-OER mad-dinja kollha fejn kellna 11 ir-rapport dettaljat dwar pajjiżi partikolari mbagħad namlu wkoll seba' studi seba' studji partikolari f'dawn il-pajjiżi. Imbagħad Għanna u koll dawn il-Massive Open Online Courses, jek ma tafux xinu ma hemm video fuq YouTube li tistaw taraw, għedin għamek taraw l-indirizz fil-fat, għanna għankunu għedin għamlu wahda s-sada l-waqt għanna koll interessati u għedin naraw Segregazzjoni tal-edukazzjoni bħalissa għadin naqsmuha fi rizorsi modijiet ta' talim, appoċ u akkreditazzjoni. U ħajkonna modelli ġodda għal dawn l-erba aspetti, per eżempju f'termini ta' akkreditazzjoni, naraw affarijiet bħal per eżempju il-peer-to-peer university fejn ikun hemm sistema ta' badges, tingħata inti badge u minn studenti oħra u għandek l-OER per eżempju inti għandek dal konsorzjum fejn l-studenti mur jgħid li jina rrid niġi per eżempju akkreditat minn Junisa fl-Afrika, eccetera. U għanna naħseb ta' min jaħseb fuq daw l-erba punti, id-dizagrakazzjoni tal-edukazzjoni f'daw l-erba elementi li semmejt, li huma dawk l-elementi li jdu nappoġġaw li zjed fl-edukazzjoni formali x'inhu rwol tagħna bħala istituzzjonijiet u sistemi li huma appoġġati istituzzjonalment bħal learning management systems u i-servizzi cloud u xi tfisser li jkollok approċċi iktar miftuħa. Jekk jinteressakom dak li semmejt issa ħanna programm aħna ġdid tal-masters illi jibda sena il-dieħla għandna ktieb li għadu kif ħareġ ukoll f'dal aħħar erba' illi jtikom idejom aktar dettaljata dwar fuq ix ħatkunu għedin titalmu. Eh, grazzi ħafna tal-attenzjoni. Eh, muchísimas gracias. Eh, grazzi ħafna. Mela ħanibdew issa it-tieni parti ta' dan ir-round u qabel ma naddi il-presidenza l-Sinjura Barbara Moser Mercer, ta' tnejdilkom illi uħut mill-parteċipanti saqsewna dwar l-interventi ta' dan il-jumejn jekk hux ħajkunu disponibbli fuq il-website tagħna. Mela aħna għanna l-interventi kolla preżentazzjonijiet kolla li saru ħanitlef ġifiri daw kollu li tkellmu biex jekk xi ħadd forsi għandu xi oġġezzjoni li daw il-prezentazzjonijiet li tajtuna nagħmluhom namluhom aċċessibbli permezz tal-web page jekk jġobkom jgħidulna, jarfuna li għandkom xie oġġezzjoni, għandkom opt-out. Pero jekk ma għandkom xie oġġezzjoni, jekk ma taħat jgħidulna xejn li għandkom xie oġġezzjoni, il-daw prezentazzjoni ħajkunu eh, fuq il-websites accessibli għal kulħadd. Grazzi ħafna, naddi issa għal Barbara. good morning, and I know it's been a long morning already. Nevertheless. Il-lodwa tajba, signori. <clears throat> Eh, nishtiqo narqu il-sessjoni ta' fil-ħodu għabil ma nibdew il-sessjoni ta' eluq. <clears throat> U għanna unnek u dimna essa teknoloġiji kif nistaw għanna nżidu il-talim rajna xinu ma' il-rizorsi li għanna u dimna għad dispozizjon tagħna. Però rridu nistaqsu anki kif se nużom, kif se integrom dawn il-risorsi, x'benefiċċju jiena nista' nieħu minn din l-odda. Jiena fil-bidu kelli nkun facilitator biss imma bad wara talbuni nati eżempju ta' kif nistaw nużaw teknoloġija f'każijiet anki ta' ċirkostanzi estremi f'applikazzjonijiet umanitari. Għal daqstant jekk tippermettu li <clears throat> jena naddi għal prezentazzjoni. Le, le, memx għal fej, għandi il-prezentazzjoni nista nibda għax diġa edha l-esta prezentazzjoni. <clears throat> mela l-ewwel prezentazzjoni minn Katerina Lepura li ħat itkellem fuq il-klassijiet virtuali. U nitlob skuża jekk jiena eh, għaxa ħaġa li mhux suppostata. Insellem kulħadd, jiena se nitkellem bil-Grek, għal daqstant jekk ma tridux illi ikun kollox Grek għalikom, <laughs> tidu tużaw l-interpretazzjoni mela retturi, professuri, ħbib. Jiena se prezentalkom illum pro, il-programmi tal-e-learning mid-dipartiment tiegħi. Għalissa għanna żewġ programmi. Una, wieħed huwa l-virtual classes li ħor huwa l-speech repository. Fuq l-speech repository ħantikom ħantikom idea ġenerali għax dima tkellimtu fuqa il-komissarju il komissarju il l bira Meta nikonsidraw it-talim tal-interpreti, dana kien udli ħafna jużawa kemm l-allima kif ukoll e, eh, minn qed jitgħallem. Imbdiet eh, fil-friskik u anki l-Parlament però qed jipparteċipa bi speeches u anki bil-kollegi li għandhom responsabilità fil-evaluazzjoni tal-livell ta' diffikultà tal-diskorsi tal-repository. Bħalissa eh, qed jitkellem fuq il-klassijiet virtuali u fuq il realtà eh, virtuali. U jena eh, natikom dimostrazzjoni ta' dan ta' din l-esperjenza. Hawnhekk qed taraw waħda mill-klassijiet virtuali U nixtieq nirringrazzja l-interpreti tal-Kummissjoni tal-Parlament Ewropew tal-Qorti tal-Ġustizzja għal din l-esperjenza. U anki għal eh, eh, eżerċizzju ta' evalwazzjoni. Hawnhekk għandna Ġiniva, eh, Brussels u anki Praga. Kif jaħdem fil-prattika? Hawnhekk hawn interpreter qed jagħmel speech fl-Lisbona u għet jiġi tradott fil-Ġermanis bil-Ġeniva u mbagħad fil-Ċek bil-Prag. U għaw min qed jevalwa dawn l-speeches, qed taraw min qed jagħti l-speech dan huwa student din hija studenta. Hawnhekk għandna żewġ tipi ta' klassijiet virtuali għanna dawk multi-point un bat għanna sistema bilaterali. Il-multilaterali jistaw jamlu kem simultanja kif ukoll konsekutiva. U dan jisir bil-videokonferenza u anki minna ħal bil-videokonferenza jisir bil-simultanja eh, jisir bil-web streaming. dina hija ġurija minn pajis għalliħor li għettati il-punti. U qed jati il eh, kommenti Il-kwestjoni eh, eh, għakum simili għal dik tal-Eurovision. Għawnek għanna, għawnek għanna autoritajiet politiċi il-Viċi President tal-Parlament eh, u il-Komissarju tal-Multilingwizmu su Orban, l-ex-Komissarju. <clears throat> Il-klassiet multilaterali għanna programmi ma dawn l-universitajiet, eh, Lisbona, Ginevra, Praga, eccetera. Għanna l-eżit Parigi, Bugazici turkija Ljubljana, u mbagħad t tnejn ġodda li huwa Kluċ fir-Rumanija u Budapest. U nixtieq nieħu l-opportunità biex nilqa' dawn iż membri ġodda Mela, l-korsijiet multilaterali multilaterali jirrikjedu iktar disciplina. <clears throat> Għax għanna l-inkaps bejn tlet universitajiet fi tlet pajizi differenti b'kombinazzjoni lingwistiċi differenti u u rridu assolutament nirrispettaw il-programm li eh, nkunu deċedina minn qabel. Dan huwa l-skript u jiena nuża il- il litri kapitali, l-litri majuskoli biex inkunu nistaw inkunu ktar ċari. Għawnek, etaraw, mitaw l-slides. Namlu għom mitnejn mitnejn għaw mitnejn sa sitta. Ema daw fil fatem dawnu mal minuti un batem l-interpreti għall-informazzjoni illi wieħed għandu bżonn jiena nirreferikom fuq il-pażna tal-web illi fiha il-klassijiet kollha li għamilna sissa. U importanti ħafna f'dan training multilaterali. E, illi wieħed ikun involut e, huwa stess fil-kors. U mbagħad hemm hemm grupp e, ta' persuni barra li segwija din l-esperienza fuq web streaming li hija kompletament differenti bħala esperienza. U dana tistaw taraħ fuq il-website ta' Geneva. Għandek erba sessjonijiet fil-screen, Ginevra, Lisbona, Praga, u għonek għanna il-kollega u jiena stess għonek. Kif għettaraw? kellna, kellna problema hemmhekk bil-magna. Bil Issa, fil-klassijiet virtuali bilaterali, din hija iktar faċli biex ngħidu hekk. Għandna iktar possibilità ta' aċċess ukoll. Għax huwa possibbli li wieħed jagħmel monitoraġġ ta' studju minn mument tal ieħor Ah, Mun ma nix l-istess komplessità ta' skritt li għanna multilaterali. Għawna għanna ma' Komijas Madrid, Hersen, San Pietroburgu, Astrakan eh, u l-Università ta' Bologna. Hemm universitajiet oħra naturalment li jistaw jagħmluhom dawn il-klassijiet bilaterali virtuali. U għalis għanna l-possibilità li nwessaw iktar biex naraw kemm iktar jishtiqu jitħlu u jihdu sem hemm universitajiet li diġà xtraw il-tamir u għamlu l-investiment u ma eh, per eżempju fil-Polonja u ma l-esti jitħlu anki jihdu sen fi dawn il-klassijiet virtuali. Eh, dan u kollu għanteresta minorita, minorità, u eh, meta wieħed is kemm hemm ftit Sofia Stokkolma u Tallinn u nixtieq nirringrazzja lil Tallinn għax essa huma daħlu fil-videokonferenza. Dawn il-klassi bi Skype ma tistax taqbad torganizza mill-lum Imma wieħed irid jorganizza eh, eh, il-kwalità tal-Skype anki u għed irid ikollu anki disponibilità tal-interpreti. Eh, għal da stant. Dan huwa il eh, tamir virtuali hija ħaġa tajba ħafna jekk wieħed għandu l-tamir tal-videokonferenza għax dana se jagħtik eh, kwalità olja ta' audio u ta' konnessjoni vizuali. iktar qed nersqu lejn realtà jisom eh, e edin prezenti n-nis meta tarom fuq dak l screen ħafna drabi l-Universitajiet tal-Buni staqsewni kemm se tiġi tiswilom din l-esperjenza. Bej wieħed ieħor minn 10 sa 15.000 euro. Anki ħafna drabi jiddependi anki minn flima pajjiż jinstabu u bell-autoritajiet lokali anki fuq is-suq lokali. Imma jena nista' ngħidilkom illi hu valla pena. Għaddastant il benefiċċi huma ħafna kemm għall-istituzzjonijiet Ewropej kif ukoll għall-istudenti. L-ewwel insaħħu l-kuntatti bejn universitajiet u l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea. Et-tieni mbagħad għandna skambju tajjeb eh, ta' opinjonijiet bejn eh, l-allima u eh, min jagħmel l-evalwazzjoni u naturalment anki l-istudenti jieħdu gost illi l-evalwazzjoni jsir minn naħa ta' interpreti tal-Unjoni Ewropea. Kenna diffikultajiet anki fuq raġuni teknoloġika u għal-15 għal-kwarta kienem hemm kien hemm it-tekniċi li kienu qegħdin eh, eh, jippruvaw jirsolvu l-problemi kollha u l-istudenti kienu minna ħalor qed jistudjaw. Il-benefiċċji u ma wkoll għall servizzi ta' interpretazzjoni tal-istituzzjonijiet għaliex qed ixerdu l-messaġġ tal-kwalità u barra minn hekk l-istituzzjonijiet huma preżenti minn spejjeż kbar. Anki hekk ikunu ġejjin minn postijiet il-bot ħafna. Umbat, it-telet vantaġġ huwa li qed inżidu l-valur tal-assistenza pedagogika li diġà qiegħda tingħata naħa tal-istruzzjonijiet. U naturalment hemm anki track record twil fuq dan il-punt ukoll. Jien għandi ħolma, għandi ħolma fuq eh, u importanti li wieħed ikollu ħolma jgħin biex jiksibhom, jiksibha din il-ħolma eh, meta jkollu din ix-xewqa. U jiena nittama li nkunu nista' jkollna link-ups eh, differenti ma' ħafna universitajiet differenti fil-taħriġ virtuali, ideja waħda tkun li wieħed jirnexxilu jagħmel università fl-Ewropa MCI jew università anki li mhijiex MCI ma' Astrakan u f'Università fl-Istanbul. Imma sara tant ġi ġiet proposta oħra ma' universitajiet differenti u idea tajba ħafna u aħna qegħdin naħdmu ħafna u intensament fuq il-formati differenti kif iridu nagħmluhom da. U bla dubju aħna qegħdin ngħaddu l-possibilitajiet kollha Possibilità oħra hija li ntejbu teknoloġija li għanna dispożizzjon fuq l-eżerċizzi simultanei. Naturalment hemm daxejn ta' ftit sekondi ta' differenza bejn dak li wieħed jara wieħed jisma. U ħafna drabi jkun daxejn diffiċli għal min se jagħmel evalwazzjoni mhux dejjem kien faċli. E, e, jirsolvi din il-problema teknika fil-simultanja għet naħdmu fuqha. Issa nixtieq nirringrazzja kulħadd għal e, Digi iTech u tal-għajnuna tal appost li tawna fi snin differenti għax inna ħafna naħdmu fuq dan il-programm tal-taħriġ virtuali. Grazie. Grazie, Katerina, għal din il-prezentazzjoni kompluta ħafna ta' dawn il-klassijiet. Aħna semmejnew MBC Nishtiq nitlob il-perspettiva anki ta' ta' kollega oħra fuq din il-kwistjoni. Grazzi, eh, għax din ħaġa interessanti ħafna u nżid ħaġa ma' dak li għalet Katerina. U importanti li wieħed jgħid li il-settur kollu tal-e-learning nishti u insaħuħ. Għanna punt ta' referenza għal-e-learning u nishti u nsaħuħ. Barra minnek, barra mill-klassijiet virtuali, eh, ħafna drabi tal-buni kif najdu bil-Ġermanis, imma fl-ħar deċlejt li nsemmijom klassijiet virtuali Eh, barra minn hekk għandna anki coaching virtuali għal l-istudenti illi għandhom potenzjal eh, u illi għandhom l-istess kombinazzjonijiet lingwistiċi minn dak li aħna għanna bżonn u dan il-coaching jista' jkun sinkronizzat jew ikun f'sitwazzjoni asinkrona. Eh, hemm possibilità ta' hemm l-istat membri kompetenti u aħna nixtiequ li konna proġett integrat eh, kooperazzjoni bejn l-universitajiet u l-miniħaddem. Hemm kooperazzjoni eh, forsi miex bizzejiet popolari, però blajnuna ta' teknoloġiji ġodda u bli learning nixtiequ niringarantixxu passaġġ mill-istudju għal professjoni. Di Katrina rat kelmet fuq l-investiment tekniku ehm, mhuwiex irħis u nixtieq ngħid illi fil-qafas tal ajnuna għall-universitajiet hemm anki possibilitajiet ta' finanzjament f'dan is-settur. L-użu ta' teknoloġiji ġodda huwa kriterju importanti ħafna u bla dubju hemm possibilitajiet ta' ajnuna finanzjarja barra minn din il-fazi ta' preparazzjoni nixtiequ niżaw anki teknoloġiji ġodda ta' attest ta' akkreditazzjoni. Et naħsbu li namlu preselezzjoni tal-kandidati tal kandidati tal bluzu tal computers għal provi għal għal għal grants u għal scholarships. Dan huma importanti għal forum kollha ta' e-learning, imma ma rridux ninsew illi hawnhekk mhux qed nifrankaw biss flus, imma qed inkunu anki eh, iktar rispettuġi tal-ambjent, qed innaqsu eh, l-emissjonijiet ta' CO2, eh, klassi virtuali ekoloġika, tħares lejn il-futur, u kif diġa għadna hawnhekk. il-ġenerazzjonijiet futuri tal-interpreti jidraw diġa teknoloġiji ġodda. Għax b'dak li għadna l-lum u bekna la anke l-intervenzjoni tijaj. Bħal dak li għal l-interpreti mux sejġu sostituiti minn teknoloġija imma sejġu sostituiti minn interpreti li użaw il-teknoloġija. Grazie. Ja, vielen herzlichen Dank, Susanne, für die Ausführungen, die zusätzlichen Ausführungen. Grazie da seu, Susanne. Al commenti supplementari tijak, al presentazione ta' Caterina, u kol għalix inti ħarist lejn il-futur ta' tagħna. Bix nuri li naf nitkellem il ġermanis Jiena nixtieq insegwi żewġ prezentazzjonijiet li għadna kemm naraw ukoll dak li smajna dal-ħodu billi noħodkom f'dinja differenti. E, Professur Vajna diġa ħadna f'din id-dinja dal-ħodu f'xi punti jew ieħor jiena ser nirreferi għal dak li huwa qal dal-ħodu. Nixtieq noħodkom fi vjaġġ pjuttost differenti, vjaġġ illi jiena e, spiss e, namlu jina madnix fl-akwarju, imma xorta qed nivvjaġġa eh, f'bnadi tad-dinja fejn tiġi użata l-interpretazzjoni fejn il-kwalità tal-interpretazzjoni eh, ta' sikwit ma tkunx tajba ħafna u eh, f'dawn il-bnadi l-kwalità hija importanti biex wieħed ikun jista' jibqa' jkampa dawn il-persuni ikunu jistgħu jibqa' għaddejjin. Issa dalodu tkellimna minnaħa naħa dwar l-użu ta' teknoloġija biex il-persuni jkun jistgħu jikkomunikaw f'sitwazzjonijiet ta' emerġenza b'mod limitat imma importanti immens triage. Iva, għanna eh, settijiet ta' termini, ta' frażijiet illi huma tasiwi u għad diffiċli illi interpretu persuna tkun tista tlaħħaq ma, ma l-veloċità u ma din is-sitwazzjoni kaotika. Jiena nixtieq norbot ukoll ma dak li smajna minn Alexis dal-ħodu dwar l-użu tal-teknoloġiji ta' talim għall-akkużizzjoni tal-ħiliet. L-interpreti jitalmu din l-abilta, jiksbu din l-abilta u dal odorajna kif il-moħ jopera b'mod aktar effiċenti u għalek da kollu li nafu dwar kif nitalmu il-ħiliet fl-ħar mill-ħar irdu nibdluhom u nitrasformawhom f'dawn teħid ta' deċiżjonijiet li aħna bħala trainers eh, irridu nieħdu dawn id-deċiżjonijiet li ma għodot ser nużaw. Għanna sensila siħa ta' għodot li huma disponibbli. Uħut minnom huma disponibbli f'ambjenti eh, li għandhom il-lussu ta' teknoloġija fejn hemm ħafna alternattivi għandek il-konnettività il-ħin kollu għandek il-konnessjoni il-network fuq il-mobile phone tiegħek. Imma it-talim mhux hemmhekk biss isir u mhux hemmhekk biss għandu jsir u għalhekk Ek nikonsidraw dan kollu dak li nixtieq ngħidilkom illum huwa kif nistgħu nużaw teknoloġiji l-ġodda f'ambjenti estremi u xorta nibqgħu nibbenefikaw minn din it-teknoloġija u mill-użu tagħha. Jiena mhux ser nifoka daqshekk fuq il-proġett illi aħna għamilna fil-Dipartiment uh, eh, tal-interpretazzjoni fl-Università ta' Ġenniva, imma ser nifoka b'mod partikolari fuq id-dimensjoni ta' talim virtuali. Ma kellix sens niddiskuti dan mal-professur fejna konsistament nuża il-talim virtuali, imma jiena żgur illi nistgħu nsibu ħin biex niddiskutu Issa, minflok naraw l-applikazzjoni tal-teknoloġija biex tappoġġa l-studenti jina nishtiq nitkellem il-punt di vista tal-pedagogija. Għalli xina minn hemm ġejja. U b'dan il-proġett ġdid illi aħna nedejna ma tantx eh, għanna ħin imma għanna ħafna x'namlu. U kif nistgħu nagħmluh dan? Sen nibda billi nikwota. Għandi ħafna minnhom dawn Iżda ser natikom ftit nuqqas ta' traduzzjoni u servizzi ta' interpretar huwa konnessjoni nieqsa importanti fl-abilità tagħna li nagħmlu koordinazzjoni tal-lajnuna umanitarja b'mod effettiv u għandna xi jodod biex aħna intejbu din is-sitwazzjoni kif intom forsi tafu f'sitwazzjonijiet umanitarji ħafna NGOs u ħafna organizzazzjonijiet irridu jikkoordinaw l-għajnuna tagħhom u l-koordinazzjoni ta' bilħaq tiswa l-flus tiswa wkoll il-ħajjiet. Għaliex aktar ma wieħed idum biex hu deċiżjoni aktar jintilfu ħajjiet u hemm l-ixkil tal-lingwa hija dan huwa determinanti. Jekk wieħed ma jistax jikkomunika, ma jistax jikkoordina. U għalhekk il-lingwa tista' tiswa l-ħajjiet. Hija sempliċi il-ħaġa. Il-koordinazzjoni hija kritika biex ikun hemm rispons effiċenti u effettiv għad diżastru, diżastru hawnhekk jista' jkun kemm naturali kif ukoll eh, konflitt, konflitt armat. U għalhekk fl-iżvilupp tal-proġett tagħna fid-Dipartiment tal-Interpretazzjoni aħna trattajna s-sitwazzjoni minn tliet perspettivi. Minnaħa edna illi aħna rridu nkunu nafux qed jiġri fuq il-post u il-professjoni tal- tal-interpretazzjoni ma tantx kella ħin tiskoprih dan. Umbat għandu bżon, bżon ikun hemm mod ta' kif aħna nistgħu nużaw dawn il-lingwi fuq il-post. Dawn il-kollegi mhux dejjem nistgħu nħarġuhom fi Brussell jew f'Ġeniva jew bandoħra. U għalhekk aħna rridu mmorru fuq il-post b'mod fiżiku jew b'mod virtwali jew nistgħu ċaffarijiet. It-telet net aħna konna tallimna illi l-interpreti illi jaħdmu fl-Uzbekistan u dawk li jaħdmu fis-Sudan jew l-oħrajn li qed jaħdmu fid-DRC. Jidher li għandhom ħafna affarijiet komuni, il-ħtiġiet tagħhom mhumiex daqshekk differenti. U għalhekk hemm mod ta' kif aħna nistgħu eh, nġelwom jitkelmu bejnietom, nistaw noħolqu komunitajiet professjonali Forsi qed taħsbu għaliex qed nuża l-kelma professjonali għall-interpreti li mhumiex imħarġa u ġew mażula biss għaliex jafu jitkellmu uħut mill-lingwi li daqt nurikom fuq slajd oħra. Jekk ikolli ħin, ser nindirizza dan il-punt ukoll din il-kwistjoni l kwistjoni sensittiva. Dan huwa għalhekk il-proġett li aħna ħriġna bih dak li namlu aħna nidentifikaw il-ħtiġijiet tal-interpreti li għadmu f'żoni ta' konflitt, aħna nanalizzaw il-ħtiġijiet fuq il-post, insitu, aħna nfasslu modjuls ta' talim, aħna namlu kol taħriċ b'mod virtuali, kif kol taħlita, kien esperjenza bil-żewġ affarijiet, kena żewġ korsijiet mal-Kumitat Internazzjonali ta' Salib l-Aħmar imma aħna madniex nużaw dan l-approċ u f'dawn l-aħħar 12 il xar aħna morna fuq il-post mod estensiv biex nibdew it-taħriġ hemmhekk. Imbagħad inkomplu bit-taħriġ ġala darba aħna nitilqu mill-post, aħna nevalwaw il-korsijiet, il-kompetenzi, nistabilixxu sħubijiet mal-universitajiet lokali għaliex fi proġett bħal dan ma jkollokx biss id-dimensjoni umanitarja imma jkollok id-dimensjoni tal-iżvilupp u l-iżvilupp huwa dak kollu illi jibda minn fuq għal isfel u jrid isir xi ħaġa e, sawt sawt. Ġifieri aħna bdejna naħdmu mal-Università ta' Nairobi, ta' Khartoum biex huma ilaħqu kol f'dak li għandu x'jaqsam dan is-settur. ġara darba wieħed joħroġ mill-akwarju l-affarijiet jibdew jidru xi ftit differenti fejn wieħed imur żgur rajtu fil- fl-istampa. Issa, kif joperaw dawn il-korsijiet ta' taħriġ? Kif tilkom? Aħna nibdew bil analizi tal-ħtiġijiet. Nibdew din l analizi u f'dawn it-tlet snin li aħna ilna naħdmu b'mod intensiv aħna rajna l ħtiġijiet tal-interpreti ta' fuq il-post Nistaw naqsmu f'żewġ kategoriji. L-ewwel kategorija il ħiliet ta' interpretazzjoni fil-konsekuttiva u mit-tieni kategorija li hija dik tal-irwol li wieħed ikollu min jien x'neħtieġ x'jeħtieġu l-persuni minn għandi suppost nagħmel u x'mhux suppost nagħmel. Dawn huma żewġ modjuls li aħna żviluppajna. slow here. The first module, as I said, on... L-ewel modjul huwa dwar l-etika professjonali għanna deskrizzjoni tal-kors hawnhekk illi turi eżattament il-kontenut illi aħna eh, nipruvaw nalmu u mbagħad kull modjul jinqasam f'attivitajiet ta' talim distinti u f'dan il-modjul tal-etika aħna nispeċifikaw x'inhuma l-għanijiet tagħna, il-kontenut li aħna sar inkopru, l-aġenda għal din il-komunità ta' talim partikolari u kif nevalwaw il-kompetenza u min huma l-allima. Hawnhekk ħadkom ġewwa kartum u fil- Van ta' Sudan fejn konna hemmhekk mistaxilu għamilna taħriġ ta' xartijem għall-interpreti illi jaħdmu kemm f'Kartum kif ukoll fil-kampijiet tar refugġati fuq il-frontieri tas Sudan fil-Vant. Darfur ma, fi Darfur ma stanix immorru minħabba raġunijiet ta' sigurta li l-vant kien ftit inqas perikolus u għalek ġejna moti għal permess biex immorru hemmhekk. Biex natikom idea ta' kif Aħna rridu eh, nagħmlu ġestjoni tal-affarijiet meta wasanna għalunna li l-gvern kandu kemm daħal regola ġdida fejn kenna bżon ta' permess ta' vjaġġar biex immorru fil-vant. U dan ma kellux jaqsam mal viża li diġa konna domna ħafna biex niksbuha. U għalek għattajna bażikament jumejn f'hotel U dak iż-żmien kien hemm il-demostrazzjonijiet wara li ġew pubblikati l-cartoons. U għalhekk aħna spiċċajna fares domiċiljari fil-lukanda tagħna biex ngħidu hekk. Sakemm wasal dan il-permess. U bħal maġija dan il-permess wasal. U Us probabli wasal għaliex konna ġejjin minn università U l-edukazzjoni tider li hija settur li huwa settur li għada neutrali fil-post. Ma ninsew it-tip ta' influenza illi aħna pal universitajiet u istituzzjonijiet jista' jkollna f'dawk iċ-ċirkostanzi partikolari. Imbagħad hemm l-attivitajiet ta' talim differenti kif qedtilkom aħna nanalizzaw biċċar x'tip ta' xenarju ta' interpretazzjoni jeżisti jekk ma tantx ikollok ħin biex tħarreġ lill persuni ta' bilħaq trid Poċi kollox f'kuntest, m'għandek xhur, għandek jiem, jumejn biex tagħmel l-affarijiet, u għalhekk kull attività trid titpoġġa f'kuntest aħna għanna l-istess għanijiet f'eżerċizzju partikolari, imma jekk dan jina nofriħ mill-xaħat mill-UNHCR, dan jista' jkun f'kuntest ta' l intervju ma' refugjati biex eh, determina l-status tiegħu mentri jekk mur band oħra jista' l-intervju Eh, abbuż ta' drittijiet tal-bniedem pereżempju. Aħna rridu niżguraw illi l-interpretu illi qed jaħdem insitu fuq il-post ikun imħarreċ biżejjed u da kollu li huwa jkun qed jagħmel ikun jagħmel sens għalih. Mhux se ngħidilkom aktar nista' nurikom xi eżempji ta' kif aħna nikkomunikaw ma' dawn il-persuni. Għanna il-telefon li jinsab kullimkien, mod partikolari, fl-Afrika il-telefon huwa dejjem disponibli. Dejjem għandek konnessjoni, għandek network fil-Afrika. Forsi msax titħol fl-istess website fil-Sudan bħalma tista' titħol fil-Kenja u dal affarit trid qishom ħafna meta tiġi biex tagħmel it-taħriġ huma affarijiet li titqishom u kol wieħed jirrealizza illi l-interpreti huma impjegati għall-ICRC fil-waqt li fil-UNHCR mhumiex. U għalhekk hemm kwistjonijiet ta' konfidenzjalità u sigurtà li trid qishom ukoll dawn in-nies ma jistgħux jużaw isimhom f'ambjent ta' talim irdu jkunu anonimi, imma xorta waħda titħarriġhom, trid tiżgura illi ma tarax ma turix eh, ritratti tagħhom. Hemm ħafna affarijiet li wieħed għandu jqis. U din hija lista li qed nurikom hawnhekk tal-korsijiet illi għandna. Għal kull attività aħna għandna forums fejn għamlu skambju ma tantxu ta' xi teknoloġija avvanzata ma huwa aċċessibbli għall-interpreti taraw kif huma jagħmlu skambju tal-idejat tagħhom u jidħol it-tutor ukoll ta' Ġeniva u jagħtihom rispons. Jagħtihom feedback għar riżultati tal-attività illi l-parteċipanti kun ħasem fija. Tistgħu taraw ukoll illi tutors huma tużaw isimhom fil-waqt li l-parteċipanti huma anonimi. Iżda fih dan l-organizzazzjoni issa aħna stajna nibdew bl-iżvilupp tagħna ta' komunitajiet ta' prattika pal pereżempju is-sajts kollha tal-UNHCR fejn aħna diġà bdejna t-taħriġ tagħna. Issa dawn jistgħu jikkomunikaw f'żona waħda kbira xi ħadd minn kasalataw jista jara l-xogħol li qed isir fil-kamp ta' refuġjati ġewwa Kakuma u xi ħadd minn Nairobi jista' jara x'qed isir ġewwa Khartoum. Da fl-istess organizzazzjoni qed għandna xi e, ostakli fost l-organizzazzjonijiet differenti. Għalhekk tistgħu taraw il f'Ġeniva għanna sensiela sħiħa ta' ambjenti ta' talim li huma stabiliti skont l-istess prinċipju bej wieħed u ieħor, iżda eh, hawnhekk aħna ma rridux illi l-istudenti kollhom kwistjonijiet ta' konnettività jkollhom għalfej eh, jiddownloadjaw ħafna files u għalhekk għadna xi ftit l-antika tagħna din is issidirhom eh, dawn huma soluzzjonijiet ta' backup tagħna. Ta nixtru kol access għall-internet fuq il-mobile taħħom u namlu top-up minn Ġeniva, anke jek ikunu jinsabu fil-kampji ta' refugġati li xumma ma jkollhomx xaċċess, Aħna eh, batna l-computers fit tramuntana tal-Kenja u dawn huma l-iktar studenti eh, attivi u motivati għandhom computer wieħed imma jagħmlu dak kollu li għandhom zombieħ u kważi dejjem jagħmlu kollox fil-ħin Għalek l-sfidi mandomx isiru ostakli, iżda irdu naraw il-partikolaritajiet ta' situazzjoni irridu nizguraw niprovaw illi l-approċ pedagogiku illi wieħed għandu ma jkunx eh, kompromess minħabba il-kuntest fejn wieħed qed jitħarreġ. Aħna nħossu illi aħna b'dak li nafu stajna ntejbu l-affarijiet fi ftit jiem nista' nurikom eżempju ta' teħit ta' noti tal-konsekutiva, forsi Claude Duran kopja tal-ritratt illi jena dan l-aħħar ġibt miegħi. Okay, here we train our... Hawnhekk aħna nħarġu lill parteċipanti tagħna fl-użu tal-mobile phone tagħhom bħala kamera dinja l-alternativa mhux daqshekk avvanċata ta' avvanzata ta' teknoloġija u ma jieħdu ritratt tan noti tagħhom japplowdjaw u mbagħad nagħtuhom feedback minn ġewwa Ġeniva wara ġimgħa. Xi eżempji oħra fl-istat bikri tiegħu għadhom jiktbu ħafna l-istudenti hawnhekk u hawnhekk tistgħu taraw għandna eżempju ta' diskors ta' żewġ minuti u nofs illi il-parteċipanti ħadu nota noti tiegħu f'kartun ftit tal-ġimgħa tilu hija titkellem l-arbi u mill-arbi għas-Somali u qed taraw li l-kitba jagħmel lemin għax-xelluk. Din kienet storja minn għand refuġġat dwar kif fil-villaġġ tagħhom odwa waħda e, ġew attakkati u kien hemm ħafna persuni li kienu qed jiġru jajtu tistgħu taraw l-istampi U jiena sa nuża dawn l-eżempji mal-studenti tagħna f'Ġeniva biex nurihom li sta' jkun hemm xi differenzi kulturali imma teħid ta' noti tal-konsekutiva hija xi ħaġa li trid tmur lilien mill-lingwa ħafna drabi. U r-riżultat ta' dan l-istudent kien wieħed eċċellenti. Aħna eh, għanna organizzazzjonijiet oħra, pal per eżempju teknoloġija, il-ċentru ta' teknoloġija, l-Fondazzjoni Don Bosco f'dan il-kas, l-interpreti tagħna jistgħu jmorru jużaw l-affarijiet hemmhekk u l-ambjent. Jina xtaqt nurikom din dan ir-ritratt għaliex dalu tkellimna dwar l-emozzjonijiet, imma jien mhux ser nitkellem dwara. Aħna sibna approċċi ta' pedagoloġija hawnhekk li jistgħu jiġu użati kemm minn distanza u kemm fuq il-post. L-interpreti jgħixu hawnhekk biex tieħdu idea sibna xi tip ta' gwida hawnhekk għal ġejjeni u aħna ottimisti ħafna illi bit-teknoloġija illi aħna nistgħu nużaw ta' bilħaq nistgħu nagħmlu differenza fost dawn il-parteċipanti għanna ħafna online għanna aktar minn mit parteċipant online u ħafna minnom u ma interessati li jkomplu b'ċertifikat fl-interpretazzjoni umanitarja illi dal-waqt ser jitlesta u nittamaw illi dan ikun disponibli online, sena diħla kollox ikun virtuali u nittamaw illi nollu l-istandard professjonali tal-interpreti illi jaħdmu fuq il-post. Grazzi. think the uh, moderator's prerogative. Mela nasab li bħala moderatur. Nista nara jekk għandix mistoqsijiet għal ħina mistoqsijiet iva, mela mistoqsijiet fil-qosor, tlet mistoqsijiet fil-qosor. Harry Kirchbrook. Harry Dai, Shanghai International Studies University. Harry Dai, mill-Università ta' Shanghai, jina xtiq nistaqsi lil Katarina Bicinis. Inti għattinna li tixtieq illi l-parteċipazzjoni fil klassijiet virtuali iżid l-attendenza l-possibilità tal-parteċipazzjoni. Issa, tistaw tinkludu universitajiet barra mill-Unjoni Ewropea f'daw bħal per eżempju universitajiet ċiniżi u jekk IVA. Tista' tina aktar dettalji speċifiċi jekk joġbok nixtieq li kolli per eżempju dettalji ta' kuntatt u ma' min lil min irid nikkuntazzja dettalji tal-persuni. Susanna, jekk aħna eligibli illi napplikaw għal fondi nkunu bla dubju lesti illi aħna nixtru daw il-prodotti tal-Ewropa. Danke, Herr, ganz, ganz kurze Antwort. Mela, tweġiba fil-qosor ħafna. Speċifikazzjonijiet tekniċi tista' it-tijom lok Katerina bilateralment fuq il-fondi palissa memx possibilta għal fondi palissa l-fondi tuħom bis l-istati membri Ewropej u l-pajizi applikanti ma il-qoddim naraw. U nishtiq insit xi ħaġa jiena kif permettu li kont qed ngħid qabel aħna qegħdin nippruvaw. Iva, Zidu l-ammont ta' universitajiet involuti, imma dan jiddependi wkoll minn kemm ikun hemm interpreti disponibbli għaliex ovvjament dan importanti anke biex jingħataw feedback. Però forsi nistgħu nitkellmu mod bilaterali wara l-laqa. Għanna żewġ mistoqsijiet oħra. Susanna l-ewwel. Grazzi ħafna. Għanitkellem bl-Ispanjol jekk tippermetti li prosot li l-membri kollha sal panel kienu tassew interessanti mistoqsija fil-qosor, mistoqsija qasira lil Barbara għalfejn iddeċidew illi jibdlu minn i training kompletament elettronika u issa jibdew minn flok sim ta' taħriġ għal taħriġ iktar personalizzat un bat jaddu għal training wara. Grazzi. we did a very thorough minna e- evaluazzjoni fil-dettal tal-mezz virtuali mill-bidu sal aħħar u għahna etna rajna illi il-natura tal-interpretazzjoni umanitarja kienet komplikata ħafna kien ċertu dimensjonijiet illi ma stajniex inkopruhom permezz tal-mod virtuali, mezz virtuali. Ħafna minnhom kellhom x'jaqsmu mal-trauma, mal kwistjoni ta' kompassjoni u kaqt jiffatwa kol il-wol tal-interpreti jemmek. Vantaċ iħor illi tuża iż-żewġ mezzi ġifiri bħed parti virtuali u parti personali u għalli ħna mħanġ għedin biss nħarġu li l-interpreti għax danna mux bizzejet idu nħarġu kol l-utenti. U jkolli najt li tassew kontenta li nista illum naqsam magħkom il fatt li f'kull post illi morna f'daw l-aħħar 8 xhur kellna mija fil-mija tal-utenti ta' daw l-interpreti fis-seminar u ma ħerqana ħafna jitalmu iktar dwar l-interpretazzjoni diskutejna maħom. U fil snin kollha li għamilt jiena fl-akwarju kont noħlom illi l-utenti kun jimportom daqshekk meħtiġijiet tagħna. Però donnu li fil-qasam umanitarju din hija ħaġa illi teżisti din ir-rieda u mhix ħaġa nista' nagħmlu b'mod virtwali. Issa Noel jekk jogħġbok. Grazzi, Barbara. Grazzi, President. Jina minix interpretu, ma nixtieq insir interpretu. issa li qatt nistra kollu il għal mill-istituzzjonijiet Ewropew Ewropej f-mort n-fittax naqra narra xem disponibli u sibt l-speech repository u nixtieq nuża. Emmina minix student ma' ma' nixtieq forsi nitgħallem iżjed dwar l-interpretazzjoni għnara nara xie u ma xie l-interpretazzjoni Għalek, Mistoqsija sempliċi u pratika, possibli dan? Parħi mija steering committee, i parħi mija steering committee. Iva, grazzi, eżisti in committee fil-fat, komitat permanenti li deċidi fuq dawn l-izviluppi ta' speech repository. Għana nafu eżattament minn huma l-utenti ta' speech repository u nafu eżattament minn għandu dritt tal-aċċess għalija. Sfortunatament il-grupp li semmejt inti le, ma jaqax taħdaw kelli kollha maċċess. I, I think this is an issue we... Nasab dinja kwestjoni li l-tajna maħan kif li MCI jek t-permettili. ħanajlukom daqxejn u koll il-perspettiva tijaj dwar il kwestjoni ta' dawn il-banek repozitorji ta' diskorsi. Hemm kwistjoni wkoll ta' dritt tal-awtur, aħna konna qegħdin nistudjaw din il-kwistjoni inna nistudjaw għamadna ma sebniex soluzzjoni tajba qatt hija iktar komplikata milli sempliciment nuqqas tarida illi naqsmu dawn id-diskorsi ma' ħaddieħor hija kwistjoni ta' dritt tal-awtur u fil-każ forsi ta' speech repository inqas imma fil-każ ta' banek ta' diskorsi tal-universitajiet il- nistanna mux dejjem ikunu daqshekk kuntenti li diskorsi tagħhom jixxandru mal-internet kollu, ġifieri għandna ċertu limitazzjonijiet. Ma dak kien l-aħħar intervent u qabel ma ngħaddi għal konklużjonijiet nixtieq ngħaddi għal President Ares. Signora Kosmidu fissem ir-rettur tal-Università ta' San Giuseppe tal-Libanu illi sfortunatament ma setax ikun hawnhekk illum ma' raġunijiet familjari nixtieq aħna intukom il-medalja tal-Università. Jiena ħan nitkellem bl-arbi, jiġifieri keġobkom il-bsuq il-headphones. Man jabħath għan Sinjura Olga Kozmidu. Dina dejjem tfittex l-interpreti il-ħin kollu bħal nies li morru jfittxu l-artsell fuq ir-ramel ta' tal- Biblos u tkun kontenta li sib interpretu tajja bl-istess mod li xaħat jifraħ li jisib perla. Iġit fil-Università tagħna f'Bejrut żammet kuntatt mal-Università tagħna ta' dan nirringrazzja u nixtiequ illi ngħidula kemm aħna tassew grati għal-għajnuna tagħha. Chers collègues et amis, on est arrivé ainsi à la fin de cette... Aziz kollegi, wasalna fit-tmim ta' konferenza ta' nas. U jiena għalek nishtiq. Nerġa' ngħidilkom li dina kienet l-ewwel darba illi irnexxielna il Inlaqaw fl-imkien l-atturi kollha involuti fid-dinja tal-impretazzjoni, dinja dinja li tmur li l-in mill-frontieri Ewropej u l-pajjiżi kandidati tal-Unjoni Ewropea. Għanna lingwi kbar u għanna kollegi u ħbib u kapijiet ta' servizzi ta' interpretazzjoni għawnek maħna l-lum għalix il-koll nifmu kemm importanti illi ninteraġiċu bejnietna għanna esperti maħna l-lum u nir-ingrazzja li dawk fostkom li mintomx interpreti iżda li ġejtu xorta sabiex t-prezentaw il-xol tant interessanti ta'kom. Naħseb li ħagġa sew eccellenti din dal-fat li nis illi ma jaħdmux fl-akwarium imma illi xorta Jamlu riċerka fil-xogħol tagħna u li interessu ix xol li nagħmlu aħna nirringrazzja wkoll il-lajik talli kienu involuti f'din il-laqa importanti ferm il prezenza tagħkom hawnhekk. Nirringrazzja lil kulħadd li qatt jivvjaġġa kultant anke mill-bot għax biex jiġu għal din il-laqa u li fermu kemmi importanti din l-ewwel konferenza ta' dan it-tip nittama li ċirku tagħna jkompli jikber u il-inkomplu naħdmu fl-imkien il għalix din id-dinja globalizzata li qed ngħixu fiha ir-riċerkaturi ma jistgħux jillimitaw ruhom għal xogħol tagħhom per se, per eżempju, l-akademiċi ma jistawx jalqu ruhom wara bibin tal-università, n-nies jitalmu minn xulxin, kollox huwa interrelatat. Aħna wkoll ippreparejna xi ħaġa ġdida f'din il-konferenza. u dan huwa li nespandu it-talim virtwali sabiex ninkludu mhux biss l-universitajiet fl-Istati Membri Ewropej li tiġà kienu qegħdin jagħmlu dan ix-xogħol. Kienu qegħdin jaħdmu wkoll mal-istituzzjoni Ewropej, imma issa qegħdin nipproponu wkoll naħdmu lil lin mill-frontieri tal-Unjoni Ewropea sabiex Ninkludu kol organizzazzjoni internazzjonali oħra, jina tiġa għandi zewċ organizzazzjoni internazzjonali li huma interessati li jistudjaw eh, situazzjoni teknika fl-organizzazzjonijiet tagħhom sabiex jaraw jekk ix possibilità li jaħdmu magħna, ma tiġa qalulna li huma lesti illi jikkooperaw għandna il-Kunsil tal-Ewropa fil-fattu l-State Department tal-Istati Uniti. Nasab li dina ħad tkun esperjenza interessantissima l-interpreti. Iktar ma nkunu aħna miftuħa, iktar nkunu nistaw nifmu tajjeb il-problemi illi għanna u iktar ikunu f'pożizzjoni illi nerbuhom dawk il-problemi mbagħad. Għamnek illum kellna wkoll rappreżentanti minn rappreżentazzjonijiet permanenti U mhux biss mill-pajjiżi kandidati, għax mhux huma biss li jirrikonoxxu l-importanza tal-interpretazzjoni għandna wkoll pajjiżi oħra li jafu kemm importanti l-interpretazzjoni kellna rappreżentanti miċ-Ċina magħna pereżempju u minn pajjiżi oħra hawnhekk illum. Nittama wara l-ikla ħafifa li ħajkolna issa li ħatiġi servuta għaw barra. Meta tmorru lura lejn darkom wara, ħatkunu ħattu din l-impressjoni ta' din il professjoni tagħna, professjoni li qed tinbidel, professjoni li forsi għada ma kisbitx il-livell ta' rikonoxximent li jixirqilha. Forsi mhux kulħadd jifhem eżattament x'jagħmel interpretu tal-konferenzi. jekk imqal kull min jaħdem bl-interpreti jifhem x'inhu dan ix-xogħol, jekk dak li jkun jifhem li huwa xogħol ta' komunikazzjoni, xogħol ta' trasmissjoni, xogħol li jinvolvi wkoll diplomazija kbira. Bħalma kien il-każ pereżempju tal-interpreti fil-Imperu Ottoman Nittama li dawk ir retturi li qegħdin hawnhekk għal-laqa u li forsi kienu qegħdin jewdnu daqsxejn għadin jagħmlu f'din il-laqa tan teknika naħseb li issa fimtu illi l-Unjoni Ewropea ma stidnitkomx għaliex għandkom xi dipartiment tajjeb tal-medicina jew għax il-fakultà tal-liġi tagħkom hija tajba ħafna, imma għax l-Unjoni Ewropea hija interessata fl-Università tagħkom għaliex għandkom Dipartiment tal-Interpretazzjoni tajjeb. U din hija xi ħaġa prezzjuża, din hija xi ħaġa prezzjuża l-università hija xi ħaġa prezzjuża għal kulħadd. U jiena nemmen li dan huwa messaġġ li jrid jixxerret fost l-awtoritajiet tal-universitajiet. Nittama lek bil-qalb illi id-darba li miss Konna iktar opportunitajiet sabiex inkomplu niżviluppaw dawn it-tipi ta' kuntatt. U qabel ma nagħlaq il-laqa xtaqt. Xtaqt ngħid illi Hawnhekk illum xejn ma kien ikon possibbli mingħajr il-kollega li għandi bil edha ħdejja l originatur fil-fatta di konferenza. C'est elle et leurs équipes qui ont mené à bout. Kienet i u tim taħħa illi ħajġu bil-kontenut tal-programm irnexxilhom jaqramlu jħorġu bil-lista tal-esperti tal-kellima, il-catering ukoll eh, l-aspetti tekniċi kollha. Kienet i u t-tim tagħha li organizzaw kollox u għalhekk kienet vera biċċa xogħol inkredibbli li għamlet. Nirringrazzja wkoll il-Viċi President, il-Kummissarju, il-Sekretarju Ġenerali tħana illi mhumiex fostna bħalissa imma mod partikolari nirringrazzja wkoll is-Sekretarju Ġenerali tal-li bisaħat jaw kien possibli li konna din il-laqa u nishtan ringrazzjaw koll l-interpreti ta' ġentilmen ta' Sinjura Kozmidu. U ma għallu kam kienu kontenti li jistaw jinterpretaw f'konferenza f'laqa illi kienet tant relatata mill-qrib għaxxol propju li għamlu huma u nittama li din il-laqa twassal għal aktar diskussjonijiet l-interpreti tagħna jaħdmu f'ċirkustanzi diffiċli ħafna u nittama li jaraw kemm aħna napprezzaw il ħidba tagħhom. Nirringrazzja wkoll il-kollegi tiegħi illi rnexxielhom jaqdu dan it-tim ta' interpreti eċċellenti li għandna nirringrazzja Filip Dukens, il-kollegi tiegħu wkoll. L-organizzaturi tal-konferenza nixtieq ringrazzja lill-web team il- Dorito u l-Benedefja nishtin ingrazzja l-DG ITEC li tawna l-appost teknoloġiku fil-proġetti tana. Nishtin ringrazzja l-assistenti kollha tad DGs tagħna li kienu involuti fl-organizzazzjoni ta' din il-konferenza u li tassew għamlu biċċa xogħol eżemplari. Mas partikolari nixtieq nirringrazzja wkoll eh, l-unità tal-multilingwiżmu, Isabel Ekwatori, tal-unità tal-komunikazzjoni. Naħseb illi nistgħu naraw bajnejna l-potenzjal li jeżisti għal kooperazzjoni bejnietna u dak li nistaw niksbu jekk nikooperaw fl-imkien. ċabċipa, sinjuri.